fuq l-agenda u rakkomandazzjoni għattini għari ta' Antonio Arina u Pinto il-Qorti tal-Ġust Maħalfin fil-Qorti Ġenerali Rapporter. Jekk joġbok rispetta l-ħin ta' ta' intervenzjoni. Grazzi President, il-Qorti tal-Ġustizja tal-Unjoni Ewropea fl-2011 bdiet b'inizjattiva leġislativa biex bidda l-istatut biex tkun tista taħter 12 l-imħallef ġdid. F'April tal-2014 dan ġie appoġġat mill-Parlament fil-ewwel qari. Però l-Kunsill qatt ma ħatar uh, imħallef ieħor għaliex l-istati membri għadhom ma jistawx jaqblu fuq kif se jinħatru dawn l-imħalfin għax kull stat membru rrit jaħtar l-imħallef tiegħu. Għal dastant 12 il-12 eh, l-imħalla ma kienx bizzejiet għax hemm 28 stat membru. Mela fl-2014 orti eh, talbet li kunem hemm 28 imħallef ġdid u l-abolizzjoni ta' Tribunal ta' Servizz Ċivil. <coughs> mela nfakkarkom talbet 12 sena biex 12 l-imħallef biex jirsolvi problemi taħħa misa qed titlob 28 u l-abolizzjoni tal-qorti ta' tribunal. Dan mhuwiex mod biex nirsolvu il-problemi tal-qorti ma biex nissodisfaw il-kunsill eh, Mm, ma jamilx sens e, e, din hija soluzzjoni biex toġob lill kursel għax mhijiex sempliċement emenda tal-proposta leġislativa oriġinali hija proposta ġdida qed nitkellmu hawnhekk fuq 28 imħallef ġdid u mhux 12 u l-abolizjoni u koll tal-orti specializzata Il-liġiet imħalfa e, il-liġiet maħtura mill-bitrattati tal-Nizza u tal-Lisbona. Issa, Il-Kummissjoni eh, trid tiġi konsultata eh, Però da ma, xar se il kommissjoni ġiet konsultata biex taħtar 12 mhux 28 u qatt ma produċita opinjoni fuq l-abolizzjoni ta' tribunal. E trattati jitkellmu fuq il-ħolqien ta' tribunali eh, speċjali, ma mux fuq l-abolizzjoni ta' dawn il-tribunali. Allora jena nishtiq infakarkom li dan il orti hija koperta bil-trattati ta' Nizza u ta' eh, Lisbona. Il-ġustizja hija ta' kwalità olja u għet jista' joħloq anki rati ġodda forsi il-privativi eh, tista' tkun orti utli, eh, ma mhux l-abolizzjoni ta' orti. Issa l-Kunsill u l-Parlament għandhom jiġu informati fuq l-ispiża u fuq l-impatt eh, studju ta' evalwazzjoni, evalwazzjoni ta' impatt minnaħ tal-Kommissjoni, imma dana ma ġiex prodott fir-rapporti għajjina qed nipproponi illi nerġaw lura għal pożizzjoni tal-ewwel għarif ta' April tal-2014, ġoe illi aħna maħniex se naċċettaw illi kunem żieda minn 12 sa 28 għax eh, eh, ċittadini ma jistawx jifmuħ dan se kunem impatt enormi ekonomiku sempliciment għax il-kunsil ma stax jaqbel fuq li ma mħalfin eh, għandu jiġi maħtur. Dan huwa situazzjoni meta il-ċittadini għandhom qudiemhom austerità u anki il-partit il partit l tal-Komissjoni edha taddi minn naqis. Dan għu eżempju ħażin għal-komplement tal-Europa. Il-Konsil maċċettax din il pozizjoni qed iżommu l pozizjoni tagħhom u jridu l-Parlament jaċċetta jew jirrifjuta din il-proposta fisem il-ċittadini li aħna nirrappreżentaw. Jiena fir rapporti nitkellem fuq il-rispett tal-bilanċ fost il-sessi fil-ħatra eh, tal-imħalfin u anki da ma ġiex accettat mill-Kunsil għalli dan mux skont il-trattati u sejdaħluħ dan fil-recitals mandux lebda valur legali. Eh, jekk il-pozizjoni tal-Kunsil tiġi accettata mill-Parlament dan għajfisser illi il-bilanċ ta' sessi sessir retorika biss, klim biss fil-Unjoni Ewropea, minar konsegwenzi pratiċi u dana mux se jipermetti illi dritt fundamentali jieġi appoġġat il-fundament, dritt fundamentali li huwa importanti fl-Unjoni Ewropea u jiena niproponu naslu nerġgħu lura għall-ewwel qari tal-pożizzjoni li kellna fl-ewwel qari tal-Parlament. Il-Kommissjoni tappoġġa il-ftejim bejn il-Parlament u l-Kunsill. Dan huwa riżultat ta' negozjati twal E wasal għal soluzzjoni bilanċata li tippermettina nimxu l-qoddim fuq dossier li ilu blokkat. Irridu niftakru koll li dan huwa kompromessi bbażat fuq ideat e pre prezentati mill orti stess. <clears throat> U il-finalizzazzjoni e, ta' dan rapport huwa importanti ħafna minna tal-Kummissjoni. Is-sitwazzjoni fil orti ġenerali hija ta' tħassib din ir-riforma tippermett fatti illi l-qorti tnaqqas il-backlog u u taġġel il-każijiet trattati. Il-reviżjoni ġudizzjarja huwa dritt fondamentali garantit mill-karta. Imma din ir-reviżjoni hija effettiva biss jekk hija fatta. U aħna għal daqstant għanna narfu ċittadini u l-operaturi ekonomiċi li e, e, inżidu l-kapacità tal-qorti biex tkun tista tisma il-każijiet U, biex, u din hija kwestjoni ta' kjarifika ta' kwestjoni legali u f'interess tal-Kummissjoni u tal-Unjoni Korea kollha kammi. Il-Kummissjoni tilqa' wkoll e, soluzzjoni li tisib soluzzjoni biex tippromovi l-bilanċ bejn is-sessi fil-qorti li huwa għan e, e, naqsmu aħna. Jiena nista' niggarantilkom li l-appoġġ sħiħ tal-Kommissjoni u il-Komissjoni l-esta toħroġ bi pozizjoni pozittiva fuq din il-proposta. Issa naddu għal kellima fisem il-gruppi, il-sur Swifka għal żewġ minuti, fisem li pipi. Grazie, President. Komissarju, President, kom, Signori. aħna qed naħdmu fuq dan il-pilastru importanti u aħna familja ta' stati demokratiċi u importanti li jkollna sistema ġudizzjarju li jaħdem tajjeb. U għal din raġuni fisem li pipi jena nishtiq najt illi. Aħna kontenti illi dan il-proċess twil u diffiċli ta' negozjati illi għaddejna minnu u li naslu għal kompromess fl-aħħar se jasal għal tmim għada sa' nivutaw fuq kompromess li ġi negozjat bejn il-Parlament u l-Kunsil il-ġimma li għaddit u dan il-kompromess huwa bbażat fuq l-arfin tan-neċessità li jizdidu n-numru tal jizdid il-numru tal-imħalfin u għacċar anki li tribunal għandu bżon iktar imħalfin biex jaħdem tajjeb. <clears throat> Mandom xiġu kastigati biex ikollhom dewmin fil-każijiet nixtieq <clears throat> u koll. Illi aħna introduċejna il-klawzola televizjoni biex fl-2019 inkunu nistaw naraw kif ir-riforma ikkontribwit għat ħaddim ta' tribunal u jekk il-bidla hija effettiva kif aħna nixtiequ. Umbat wara l-adozzjoni ta' riżoluzzjoni tal-Parlament mal-Kunsil fuq il-bżonn <coughs> illi kunem eh, bilanċ fost bejn sessi. U dan huwa l-bidu biss. Dan huwa prinċipju li m'għandux jiġi applikat biss f'din l-istruzzjoni ma' kull imkien. Għada li PP se appoġġa dan il-ftehim mal-Kunsill. Grazzi. Issa fisem l-SND, is-Sinjura Delvo għal-minuta. Grazie, Signora President. Il-ġustizja hija prinċipju fondamentali u għadritu u obbligu f'demokrazija. U il-ġustizja tal-Unjoni Ewropea hija diffikultà. Hekk kif il rappresenta reprezenta, nisub nirrepreżentaw iċ-ċittadini aħna rridu nħarsuha billi għatu l-mezzi li għanda bżon biex eh, tamel xoħla. Il-ċifri ma jikdbux, il-ħtieġa li nżidu n-numru tal-imħalfin ta' tribunal hija xi ħaġa ovvja. U l-każijiet qed jiżidu kull sena minħabba li nazzjoni u ħames rikors minn korsi minħabba mhux rispett ta' dewmin raġonevoli daħħal u l-ammont diġa tala il-fuq minn 27 miljon iktar mill-ispiża tal-riforma. Ħaj permettina dan il-mexxu l-qoddi mingħajr preċedent bejn l gwajanza bejn is-sessi grazzi għall-Parlament Ewropew. Ma nistgħux nitilfu din l-opportunità biex nigżbu dan il-lan ma tangibli li ħafna drabi naraw ewropa ħaġa simbolika. Il-demokratiċi kollha ivvotaw għal kompromess għal iktar ġustizja, għal iktar ugwaljanza. Grazzi. Għandek karta blu. Sul pass bixi. Law. Elle pa pas dit qu'elle ankor. Jessi Jestli si nemyslí, že ten problém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 ħana wasanna konklużjoni li għandek jkun kus referendum għal l imħalfin hija responsabli minn ħata l-imħalfin u għallura eh, rridu għom il medzi imma fl istat ħin nżidu n-numru tal-imħalfin. La parola ta' à Monsieur Karim pour deux minutes au nom, au nom du groupe des ECR. Is-sur Karim issa fissem l-ICR għal żewġ minuti. Grazie, President. Fiktar minn 20 sena ta' servizz pubbliku. Dan huwa l-iktar wieħed l-iktar proċess politiku li dejjem ġi e, eh, e eh, post-post. Jiena eh, kont involut fil-Komitat tal-Affarijiet Legali u ħdimt mal-kollegi u dan inkludi anke r-rapporterina qed nipprova nsib soluzzjoni xirqa għal problema. Però għal darboħra kas għal riforma. Aħna aħna sakrifikajna din l-opportunità u l-esti nsibu kompromess biex naslu għal soluzzjoni politika li fil-fat miex soluzzjoni. Meta ċittadini fl-Unjoni Ewropea kollha qegħdin jitolbu riformi Illi riflettu verament servizzju għalihom. Aħna għazilna li nerġaw noħorġu b'soluzzjoni ta' kompromess illi fil-fat edha zit għal problema u għal pis u mux qed jagħti soluzzjoni. Kollegi, aħna se nonfqu 20 miljun euro iktar fis-sena fejn ma kienx hemm assolutament bżonn illi nżidu ċentesimu wieħed għal dawk li ħalsu taxxi. Aħna qegħdin nimxu kontra l-interessi ta' ċittadini u għalhekk jiena ħadd il-pass mingħajr eh, mingħajr miżura żgħira u jiena ħadd il-pass illi na niproponi risoluzzjoni ta' emenda biex tirrifjuta l-pozizjoni tal-Kunsill u nitlob il-kollegi u naf li ħafna minnkom għalluli fil-privat illi jarfu illi fis-snin se jiddispjaċina fuq din id-deċiżjoni imma nitlobkom tappoġġaw il-proposta tiegħi. Grazzi. Sur Kavada għal minuta u nofs fisem l Grazzi ħafna, Signora President, kollegi. L-ideja li namlu din il-riforma, l-abbozz li ġi negozjat bejn erba, jista' jkollna wkoll naraw x'inhuma il-bżonnijiet tal-qorti u naraw eżattament il-nitkellmu fuq il-ġustizzja tal-ċittadina minn mindu kienem il-publikazzjoni ta' riforma fl-2012, il-numru tal-qorti żdiet b 43% fl-2014. Ħames kazijiet ġew tres umħabba id-dawmin u dan ifisser 27 miljun ta' euros il-situazzjoni tal-qorti naraw li tlet fazijiet u wieħed jista' jara f'kull stadju jekk irid imur għall-istadju ta' Iġifiri, verament nistgħu innaqsu dan il il din il ħela il-funzjoni demokratika hija indispensabbli ġifiri għax mill-punta di vista tal-poplu verament u hija sistema ġudizzjara li għandha tmur tkun ċittadini lejn iċ-ċittadini. Grazzi. Għalli semmin ħodor, xnjora ħawtel għal minuta u nofs, President. Aħna għedin fit-tini qari fuq din il-kwistjoni. U mill-2011 il-Kunsill u fl-opinjoni tiegħi mhux se jbiddel il-talba tiegħu għal 28 imħallef. Imma għal dawk illi jiddubitaw, Nixtieq ngħid li din ir-riforma miex kwistjoni biss tan numru ta' imħallin, imħalfin u disputa li għamet imma li nizguraw anki il-kondizjoni ta' operazzjoni tal-sistema tal-orti il-ħidma tal-qorti hija importanti għal protezzjoni ġudizzjarja ta' ċittadini. Il-qorti tal-Unjoni Ewropea hija l-qorti li tipromovi l-istat ta' dritt, trasparenza u drittijiet fundamentali. Il-kwalità u l-efficienza tal-sistema għandu jkun l-ikbar priorità tagħna. Fi trialogi, il-Parlament ukoll eh, laħaq xi ħaġa storika, din hija l-ewwel darba illi il-koleġislaturi din jinkludu il Il-problema tal-kwistjoni il tal-bilanċ bejn is-sessi fil-istituzzjoni Ewropea dina hija eh, skont it-trattati u dan huwa pass u innovazzjoni legali li għandu jkun bidu ta' svilupp lejn iktar egwaljanza bejn istessi fl-istituzzjonijiet. Il-qorti u l-istati membri qed jimpenjaw ruħhom f'dan il-prinċipju u aħna il-ħidma tagħna hija li ikunu accountable il signora Ferrara, minuta, grazie President. Sincerità, din ir-riforma ta' tal-orti e e, skandlu. Aħna se jkollna naffaċċaw l-inkapaċità tal-Kunsill li jerbu il-loġika nazjonalistika e, e li ikollhom għal kull stat imħallef wieħed. U, u, u memx bżon assolutament li ikonna żewġ imħalfin għal kull stat. Dawn huma interessi illi wara kollox il-problema hija seta poter. Il-Parlament għada jrid jispiega li ċittadini għaliex l-Europa se jkollha tagħmel iktar sakrifiċċji. Fil-Italja kien hemm e, it-tnaqqis tal-tribunali waqt li fl-Europa qed jiddeċidu jirdu pjawhom. U aħna nimnu fil-ġustizzja għal din raġuni aħna ma naqblux ma din riforma il kunsill parlament qegħdin iwaslu eh, jaslu għalija blaġla jiddispjaċini għal ħodor u soċjalisti però mm, lanqas il iskuża tal-bilanċ bejn is-sessi ma tista' tiġġudika din riforma Grazzi. Inti tkellimt taġġel wis, Sinjora Ferrara. Sinjor Is-senjur Lebreton għal żewġ minuti. Grazzi. Ħafna, Sinjora President, din ir-riforma huwa skandlu l net għax hija għal xejn. U aħna rajna anki Is-sur Xeger għalinna, ġifiri l president tal-Tribunal, se nonfqu xi 20 miljun ta' euro kull sena. Ġifiri il-proċedura tal-parlament, tal-regolamenti dwar it-tini qari, il-ksur tal-regoli ta' drittijiet tal-parlamentari, anki meta kienem il-vot ta' malaj ta' fitmija ta' ottubru, eh, kien verament dikinar l-azbis kena ċans niddiskutu, verament farsa il-vot kien. Ġifiri, um, kważi jiena rrit um, fil-kumitat tiegħi il-qas bistajt nidħol u kelli nidħol bil-forza. Kien hemm il-ksur ta' trattat ta' kif tiffunzjona l-Unjoni Ewropea għax din ir-riforma tkun qed tfisser li se jiġi abolit il-Tribunal ta' Servizz Pubbliku, jiġifieri l-nies li jaħdmu fl-Unjoni Ewropea laqas biss ikollhom jiddefendihom, jiġifieri din ir-riforma ħatara li dan il-tieni tribunal se jiġi eh, imneħħi, ġifiri ma nistawx eh, ninneħu referenza tal-artiklu eh, li jiddefinixxi dan it-tribunal. Mbagħad qed naraw il-lobbying u l-interessi privati fl-Unjoni Ewropea, aħna rajna ħafna eżempji ta' dan u dan u eżempju ieħor. Eh, il-qofol ta' dan kollu hija li hemm 28 post għal l-imħalfin li jiġu mħalsa tajba li jridu jitqasmu. Kulħadd irid dan il-post għal deputati Ewropew jistaw jisiru kol il-deputati jistaw jisiru imħalfin biex ma jkunx hemm laqqas konflitt ta' interess. Kien hemm din l-emenda. Issa biex nalaq il-mikrofonu eh, jingħalaq il-sinjur talaq issa sinjura Komodini Kakija minuta u nofs. Thank you, Madam President sistema effiċjenti ta' ġustizzja trida dejjem nemmen li għandna ninvestu dejjem aktar fis-sistema ġudizzjarja ewropea għaliex iċ-ċittadini jixrilhom l-aħjar sistema waħda effiċjenti u effettiva. x'jiswa li nagħtu liċ-ċittadini ewropej dritt għal aċċess quddiem il-qorti imbagħad jistennew snin sabiex jieħdu deċiżjoni minn dik il-qorti il ġustizzja li jixirqilhom iċ-ċittadini fuq livell ewropew hija waħda li ma takishomx fl-istennija għaliha iżda li tindirizza d-diffikultà legali tagħhom fl-aqsar żmien possibbli tramite qrati armati bi retti u li jafu l-liġi u li għandhom il-faċilitajiet iwettqu l-ġustizzja. dak hu li nippretendi mill-qrati ewropej hekk kif nippretendih mis-sistema ġudizzjarja nazzjonali għalhekk iva hemm il bżonn li ninvestu aktar fil qorti tal ġustizzja ewropea li dejjem qiegħda tiffaċċja żieda fil-każijiet li jitresqu quddiemha u mhux dejjem qed issib il faċilità biex tindirizzahom b'mod effiċjenti. dan però jfisser ukoll li dik il qorti li fiha qegħdin ninvestu għandha tkun viġilanti fuq kif qiegħda tuża r-riżorsi tagħha għandha tkun accountable u għandha tassigura li l-ġustizzja twettaq b'mod effiċjenti il proposta biex jiżdiedu l imħallfin fil qorti ewropea jixrqilha l-approvazzjoni għaliex tinvesti f'ġustizzja effiċjenti għaċ-ċittadini ewropej u fl-istess ħin tqiegħed miżura ta' kontabilità fuq il qorti. President, Signor X'inhi l-ispiża li ma jkollniex sistema li taħdem sew l-Qorti ta' Ġustizzja tagħmel eh, tagħti deċiżjonijiet kontra kumpaniji kbar, pereżempju eh, dik reċenti fuq id-ħarsin tad-dejta eh, u eżempju ta' dan li juri jaħna bżon qorati Ewropej li jistaw jieħdu deċiżjonijiet mill-lum għall-għada, mill-aktar fit kemm jista' jkun insomma, u deċiżjonijiet ta' kwalità għalja. Il-Parlament Ewropew ilu jipprova jgħamil deċizjoni tal-Konsilju diskrat. Sa' sa' għandġiġ bżon 28 eh, minn daw ħaġa oħra. Issa fuq il-kwestjoni ta' ugwaljanza bejn is-sessi. Il-CDJ għandhom rwol ta' pionira unek xjaqdijem ħafna mħalfin madwar l-Unjoni Ewropea u l-qorti jista' jiġi bħala eżempju għal istituzzjonijiet oħrajn. Honorable James. Men mela anki rapporter qed maqdar ħafna proposta tiegħu stess mela biex tuża paradija Houston għandna problema. Aħna għandna problema kbar, kollegi, għaliex anki rapporter ma jistax bieħ il-proposta tiegħu stess l-inna. Ejja nħarsu lejn xi kummenti minn tiegħu. Fejn maqdi kbir għal huwej għal flejjes ta' ħalla sittaxxi. U li għajt li għal xi ħanqodu nofqod għal flejjes għal xejn, din il-leġislattiva mhix trasparenti kemm internament kif ukoll esternament u laqas biss qatt kien hemm eh, analiżi ta' kemm ħajswa fl-ejjes jew evalwazzjoni ta' impatt u jitem billi jgħid li għandna nirrifjutaw il-proposta. Il-kommenti tal-rapporter huma sodi, ġustifikati u għandu għandna nsegwuhom. Ili nirrifjutaw huwa l-unika mod kif għandna mexxu l-qoddim u din is-sala għandna segwi rekomendazzjonijiet tiegħu inkella il għaliex aħna fġieħ il-bambin għandna dan ir-rapporters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 Aħna rridu naċċertaw li kunem indipendenza autorità tal-qrati, ma fl-istess waqt aħna rridu naraw illi hemm aċċess għal ġustizzja li huwa garantit. Il-Unjoni Ewropea għandhom iżobu dan u dimajnejhom. Jidirli illi aħna rridu nikkonsidraw x'inhi L-iktar ħaġa importanti rati meta din nippruvaw nsawru l ġajjini ta' dan ir-rati. U jidrili illi fis-snin reċenti hemm zida kbira kazijiet li qed jisiru quddiem il rati fl-Lussemburgu u aħna nħossu illi għandna bżonn illi konna ġustizzja li ssir li jkun qed isir pass iktar imħaffef Għarveri li Gotland, Iva ovvjament għanna bżon iktar mħalfin fuq rati tagħna. Għax numru ta' każijiet li l-qorti tista' titaġidu fuqhom hija ħafna iktar baxxa minn dawk il-każijiet li deħlin u din xi ħaġa tilposta l ċertezza legali u ħafna dewmien. Imma il-mod kif il-Kunsill qed jagħmel dan huwa iva inaċċettabbli fil-verità x'ishom tfal. Fil-verità tfal nasab jisemlu xogħol aħjar milli qed jagħmlu daw. Għadim situazzjoni fejn aħna irridu immax il-qoddim dan il-fajl kollu kemmu jekk aħna ser naċċetaw responsabilta ċertezza legali. Allura l-Parlament madu ebda għad laħlif li immax il-qoddim. Imma għalmenu irridu li konna ċertu għoljanza fil-qorti l-lum inti se tara l-proporzjon ta' monta nisa ta' li huwa 1%. Biss. U naħseb illi dan huwa daħ fil-wiċ tan nisa kollha li qegħdin jagħmlu xogħol ta' tajjeb fil-qorti. Naddu għal kaċ tiegħi, tajt il-President, Aħna konna voluti fl-isforzi kollha biex nippruvaw nżidu rizorsi fil-qorartija, sepp li jekk għoddu noqdu madir dupjaw l-imħalfin minn ma nagħmlu analiżi ta' numru ta' każieti li qegħdin jitrattaw il-qorti hija xi ħaġa li naħseb li m'għandix kredibilità. Jien kont qed nipprova nara x'inhi situazzjoni mal-qorti. U rajna żieda fin numru ta' każijiet fejn oġġettivament il-situazzjoni se titjib biżieda fin-numru ta' mħalfin massimu ta' 10 u din hija deċiżjoni politika u mhux oġġettiva. U rridu nistaqsu eżattament xi jekk il-votanti jridu dan. Jekk aħna rridu nżidu l-imħalfin mod serju, aħna rridu nkunu nistaw nkunu intuhom impjegati oħra biex jgħinuhom. l-Unjoni Ewropea hija Unjoni Ewropea tal-liġi. U il-ħarsin ta' dik il-liġi hija investita fil-Qorti Ġustizzja. Ejja nħarsu lejn dak li ġara fis-Safe Harbor. Jekk inti għandek ġustizzja li tkun qed timxi bil-mod, ikun qed iġġaħħad il-ġustizzja. Il-Parlament ma jistax joqgħod idejh marbutin meta tjara li dawn il-problemi li tħatabba switcha maħħom il-Qorti ta' Ġustizzja il-sistema titkun iktar efficienti hemm soluzzjoni oħrajn iwa billi nżidu n-numru ta' avukati ġenerali jew anki n-numru ta' mħalfin jekk ikun hemm bżonn. Iżda. Ma kienx possibbli li nagħmlu dan. U ma naħsibx li kompromessi li għanna qoddimna għanna nisuħ pala xi ħaġa li għandha jkun ladu tal-perfezzjoni. U Għallek inħoss illi klawzula ta' revizjoni hija xi ħaġa li aħna rridu nifukaw fuqha. Onorevoli Marias. Prinċipju bażiku ta' kooperazzjoni Ewropea li jinżommu il-liġi Ewropea. Il-komunità Ewropea nżammet bħala komunità tal-liġi, komunità fejn interpretazzjoni tal-liġi inattat li rati. Il-rati bid-deċiżjonijiet tagħha żammiet isforz kollu għall-Ewropa miftuħ u il- ħaddieħor minn nagħlmu lecturers fl-universitajiet l-studenti tagħna dejjem ngħidu lil qorti taqdir huwa l-importanti biex ħares id-dritti ta' ċittadini għalhekk jiena nħan jiena napoġġa din il-proposta sabiex inkunu nistgħu nsaħħu l-idea li jkollna iktar imħalfin. Ikonna irti konna aħna jien fil-fema għal kull sat membru 28. Biex insaħħu leġittimità tal-qorti fil-għajnejn ċittadini Aħna rridu nirrappreżentaw fuq bażi legali u kwali ugwali iċ-ċittadini kollha fis membri kollha u rrid ikollna sistema effiċjenti li tingħata mill-qrati. Lora Polczok, minuta. Grazzi, signor President. Nixtieq ningrazzi lil kulħadd. Nixtieq qed inni nipprova għantu l dibattitu li nxejjer blue card ma qatt ma ta' kasi. Diffiċ ħafna li aħna nevaluaw il-sistema ġudizzjarja billi nużaw kriterji tangibli. Il-riforma proposta u kompromess li qed jiġi propost illi l-Parlament u l-Konsil waslu għalija. Mhix ħaġa li fil-fema tiegħi se solvi s-sitwazzjoni. Imħalfin mill-Qorti tal Ġustizzja provaw dan jiena pjuttost xettiku dwar il-vot. Ma nistax nimmaġina illi nkunu f'pożizzjoni illi nappoġġaw din ir-riforma fil-forma preżenti tagħha. Tinterromp il-President, kiex bok konkludi il kummissjoni Grazzi tassew tal-kommenti kollha tagħkom aħna nittamaw kifett eh, li l-Kummissjoni Ewropea tappoġġa kompromess bejn il-Parlament eh, u l-Konsilja kien tlaħaq fuq la numru ta' mħalfin fil-Qorti Ġenerali. U jiena nħasseb illi il-kapaċità tal-qorti biex eh, tisma' il-każijiet tal-ċittadini biex ikonnem il-soluzzjoni rapida ta' dawn il-kwistjonijiet hija essenzjali u hija marbuta wkoll ma' dibattitu li kienna qabel fuq il-riforma tal-sistema elettorali. Jiena naħseb li qed nitkellmu hawnhekk dwar il-fiduċja li nsibu bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet Ewropej. Insomma, f'kull każ um, eh, huwa ovvju illi l-Kommissjoni ħatilqa il-soluzzjoni li tista' titressa u ovvjament aħna appoġġaw il-bilanċ ta' bejn it sessi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 Inti verament taħseb li fil-qorti hemm bżonn 28 imħallef biex biex jisolvu l-problemi dan. Il-Kunsill eh, mhux kapaċi li jaħtar 12 kif hemm kif inhu suppost f'April tas-sena l-oħra talbu għal 12, un bat f'Ottubru dan il-numru għabe tela għal 28 dan huwa affront għal ċittadini ta' dan għal membri tal-parlament huwa ċittadini hemm bżonn li l-parlament ngħidulu li dan id domin kollu mhux minħabba li m'hemmx biżejjed imħalfin imma għax memx bizzejiet support staff. Um, dokumenti li ilom sena jistennew biex jiġu tra, tra, tradotti kienem u koll legal secretaries li eh, setaw jamlu ix-xogħol fuq il-każijiet. Imma il-Parlament qiegħed jiċedi għall nuqqas ta' kapaċità tal-Kunsill il-Kunsill mhux kapaċi jgħid se naħtru numru ta' eh, imħalfin li m'għandux x'jaqsam xejn man numru ta' l-istati membri. Jiena naħseb li dan huwa insult eh, ċittadini huwa insult għal minħalla sitta xi insult għal dan il-Parlament li verament edinaw biex niddefendu dawk li ħalsu it-taxxi. Ma rridux aħna naħlu l-flus fuq affarijiet li m'hemmx bżonnhom. 27 miljun ta' euro kull jum. Wieħed irid juri bisħieħ għaliex jrid jużom dan il-flus. Il-qorti Ewropea ta' dritti tal-bniedem għandha ħafna iktar każi qudiema tagħmel ħafna iktar xogħol u l-Unjoni Ewropea se tonfoq 20 miljun ta' euro iktar minn din il-qorti għall-inqas każi. Għalhekk, għannom tal verità rridu nejdu li f'Unjoni Ewropea Demokratika li